hemm il-mandat tagħhom. E, Tiġi verifikatu ma kienx hemm l-ebda oġġezzjoni kien hemm ukoll e, l-irwol tal- Kallom irwol huwa inkompatibbli mad-deputat parlamentari. L-Onorevoli Vertman telqet mill-grupp għalde u mill-8 ta' April se tkun parti minn e, membri mhux affiljati. Il-grupp tal estendir ressa tal